Ora all'ordine del giorno c'è la dichiarazione del vicepresidente. Naddu samillu fiħa l-istqarrija tal-viċepresident tal-Kommissjoni rappresentantoli tal-Unjoni għall affarid Baranino għall politika ta' sigurtà fuq l-użu ta' droni armati. Inġenji tal-ajru blabdot. Nad il-mikrofonu issa l-Ministru Kurkolas fisem il-Viċepresident Ashton. Jek joġbok. Membri onorevoli, l-RPAs jew inġenji tal-ajru blabdot li s-soltu nużaw nitkelmu dwar droni fil-fatt, iktar mill RPAs, huma fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Kunsill Ewropew tal-19 ta' Deċembru ta' san li għaddiet. Imma jekk għandu dibattitu ta' veru dwar dawn id-droni armati, irridu nagħmlu dan f'kuntest USA. Din it-teknoloġija RPA qed kompli tiżviluppa u tiżdied jifilħu aktar u aktar versatili fl-użu tagħhom minn inġenji tal-ajru bil-bdot. Dan ifisser li l-użu fil-futur tagħhom ser kompli jiżdied u dan huwa inevitabbli. Id-dibattitu fuq il-varjetà dejjem tiżdied ta' użi potenzjali diġà ilha għaddejja l xi ftit ta' żmien, anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew. L-RPAs mhux biss għandhom rwol offensiv firxa wiesa ta' kapaċitajiet jistgħu jikkontribwixxu wkoll għall aspetti varji ta' operazzjonijiet militari u ċivili. Fil-sfera militari, xi RPAs huma ddisinjati apposta biex ikun hemm missjonijiet ta' attakki. Iżda fuq livell USA jintużaw biex jappoġġaw l-pjanar il-żamma u l-evalwazzjoni tal-operazzjonijiet permezz tal-kapaċitajiet ta' rikonjizzjoni u sorveljanza. Iktar sorveljanza tfisser li tidentifika l-affarijiet aktar fi żmien bikri u bekk salva l-ħajjiet. Sorveljanza ġejja tfisser ukoll tħarriġ dwar il-pipelines, dwar nirin fil-foresti, il-qassim eh, tar-raba l-bidja, il-desertifikazzjoni, eccetera. Ġifieri rridu notu kull parti ta' din it-teknoloġija e kif tevolvi t-teknoloġija anke l-użu tagħha ħad evolvi. U aħna nitkerru d attenti għax dawn it-teknoloġija mal malajr. L-Unjoni Ewropea bħala attur ekonomiku globali għandu suq intern ta' 500 miljun ruħ li huwa madwar 20% tal-GDP tad-dinja għandu l-interess li jkollu rwol għalih frabta ma' din il-teknoloġija ġdida u dan il-prodott ġdid. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed tintalab li jkollha rwol mexxej fil-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżi, dan tinkludi wkoll dawk ta' dimensjoni militari. Atlanta l-operazzjoni Ewropea kontra l-piraterija hija eżempju ta' suċċess ta' dan. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew marbuta ma' droni kienu wkoll fil-qafas tal-ħtieġa tat titjib tal kapacitajiet tal-Unjoni Ewropea għal missjonijiet ta' CSDP, inklusu koll la sorveljenza marittima fiħtan l-istrateġija ta' sigurtà marittima tal-Unjoni Ewropea li jmiss. Rridu niddeċidu jekk aħna rridu nserħu fuq oħrajn, u nixtru u nużaw it-teknoloġiju l-prodotti tagħhom jew inkella jekk aħna ħanamlu għażla politika ċara għat-teknoloġija tagħna. Dan jissodisfa ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea anke f'termini ta' sigurtà u fl-aħħar mill-aħħar ikompli saħħaħ konsiderevolment l-industrija tad-difiża Ewropea. Kwistjonijiet marbuta mal-RPA imorru li l-ilm il-kompetenzi nazzjonali Il-Konsell Ewropew tal-19 ta' Diċembru ta' sena li għaddiet kienet opportunità li xi wħud mill-Istati membri biex jaraw x'tip ta' RPAs hemm, x'tip ta' kapaċitajiet jista' jkollhom taħt l awspiċi tal-EDA, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, fi żmien ta' l-2020 sal-2025. Il-Kunsill Ewropew ta' mandat ukoll dwar xogħol ta' armonizzazzjoni bejn utenti militari u ċivili fir rigward il-tħul f'traffiku tal-ajru kif ukoll kemm huma validi fuq biex dawn l-inġeni tal-ajru jittajru. L-użu ta' droni għandu jinkludu wkoll affarijiet bħal RPAs għaliex għandhom użu dejjem ikber tal-ispazju tal-ajru. L-użu ta' droni għajjem bosta titħassib fuq rispett ta' drittijiet tal-bniedem u liġi internazzjonali. L-użu tagħhom fil-waqt li ġielet terrorizmu wkoll diġà tqajjem u ġi dubitat mill-rapporter speċjali tal-ġnus maquda fuq il-promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Il-pożizzjoni tagħna hija ċara. Irridu niżguraw li kwalinkwa użu ikun konsistenti kemm mal liġi internazzjonali kif ukoll Ewropea mhix it-teknoloġija imma l-użu li hija importanti ta' din it-teknoloġija. Aħna qed nibattu hawnhekk suġġett illum u fil-waqt li Stati Uniti huma l mexejja fil-produzzjoni u l-użu tal-RPAs ħafna pajjiżi oħrajn inkluż l-Iżrael, ċina, Russja, l-Iran u l-Ekwador qegħdin jiżviluppaw il-kapaċità nazzjonali tagħhom. Il-Kunsill Ewropew ta' Deċembru ta' mandat ukoll dwar esplorazzjoni ta' teknoloġija li tispandi. Qed nibdew nesploraw issa dwar kif ħan nissodisfaw il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea, kif ħanaqdu rwol tagħna fid-dinja, nissodisfaw is-swieq tagħna stess, il-rekwiżiti tagħna stess u kif ħansaħħu il-bażi industrijala tagħna stess. Il-politika tagħna bħala tweġiba fuq l-aspetti kollha marbuta mal-RPA ser tevolvi kif nafu fejn dan ix-xogħol u dan l-iżvilupp teknoloġiku ħajkompli evolvi u nafu fej, se jwassal. Hemm sfidi qudiemna u l-aspetti kollha jridu jiġu konsidrati. Għalhekk inħares il-qudiem għal dan id-dibattitu u nisma' l-opinjoni minn għandkom. Grazzi. Grazie, uh, ora la parola agli oratori. Grazzi, Melessa. Il-kellima fissam il-gruppi il politiċi, il-PPE, l-Onorevoli Galler, għal żewġ minuti. Grazie, ħafna, President. Il- Nishtiq nirringrazzjakom ta' sqarrija li għadkom ippreżentajtu illum u naqbel ma'kom. Mod partikolari nishtiq nirringrazzjak għal dak li qed fil-bidu illi it-teknoloġija ta' drones tippermetti użi differenti fl-oqsma ċivili imma anka fil-rigward tal-settur militari. Aħna fil-PPE xtaqna li kieku kenna referenza għal dan l-użu wisa imma marna xinnix nakwistawa din. Issa bħala kompromess aħna bilna ma' rizoluzzjoni konġunta Il-sena l-oħra jina kelli rapport fil-fat dwar il-bazi tal-armi u t-teknoloġija Ewropea u għamilt referenza għal għal teknoloġija tal-RPAS b'mod partikolari u b'mod aktar espliċitu il-teknoloġija ta' drones. Il-ġeneral Rozier fil-laqa ta' frar għala u enfasizza x'kien l-użu ġenerali eh, u owlini ta' drones u jiena nixtieq inżomm dan f'moħħi. Irridu inżommu dawn l-użi eh, f'moħħna meta jkollna soldati tagħna fil-periklu. Il-drones ehm, armati wkoll jista' jkollhom rwol meta il-soldati tagħna ikunu iffaċċati minn ċertu xogħol issa li għandna 28 stat membru demokratiku Jiena m'għandix għalfejn nemmen illi ħajkunem hemm l-użu illegali ta' dawn id-drones armati minn xi stat membru tal-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni qegħdin nagħmluha ċara illi um, ma naqblux ma' drones awtomatiċi kompletament dejjem għandu ikun hemm bniedem jopera il-drone u mhux xi algoritmu illi jaħdem u jħaddem huwa l-użu ta' dan il drone Zudem għandu jkunem istat ta' dritt ġiet applikat. Nirringrazzjak mill-grupp SND l-Onorevoli Gomes għal minuta u nofsa. Edin naraw aħna l-użu esponenzjali ta' dawn il-drones, specialment tal-qtil tan nis ċivili, u dan mill-Istati Uniti barra mill-kuntest tal-liġijiet marbuta mal-gwerer ġifiri bivjolazzjoni tal-liġijiet internazzjonali. Din it-tip ta' teknoloġija li aktar korretta u preċiża minn armi oħra tal-gwerra tista' twassal għal aktar garanziji għal regoli eh, vinkolanti importanti illi jiprevjenu l-imwiet imma jekk tintuża foqsma u f'postijiet fejn m'hemmx konflitt u tintuża b'mod armat tkun qed tikser id-drittijiet internazzjonali drittijiet u liġijiet internazzjonali anka dawk fundamentali meta eh, tiġi sviluppata din it-tip ta' eh, teknoloġija u laġiet sviluppata għandu jkun hemm leġislazzjoni komplementari għalija biex tkopri responsibiltajiet u il-responsibiltajiet um, kollha taħt il-liġi kriminali internazzjonali u, inter u dik il-liġi eh, fundamentali internazzjonali li huma ikopru il-drittijiet pa' dritt tal-ħajja. Il-drones għandhom jiġu projbiti kompletament meta eh, ma jkunx hemm konflitti um, illi eh, jirrikjeduhom inkella din ħatkun tassow kriminali għat eh, kriminali, kriminali Eh, specialment minħabba li din it-teknoloġija tiġi mħadma b'mod remot u għalhekk huwa importanti ħafna illi eh, eh, din tkun ikkontrollata anka biex ma jkomplix tinxtereġ din it-tip ta' arma. Aħna rridu leġizlazzjoni marbuta ma' din it-teknoloġija x'qed nistennew li ħadd intuża anka fil-Ewropa di issa l-kelima li jmiss il-Baronessa Lutford. Grazzi, Sinjura mm, mm, President, hemm ħafna tħassib dwar l-użu ta' dawn id-drones armati u jiena eh, naqbel ma' din ir-reżoluzzjoni. L-ewwel qed inqas ta' ċarezza li hemm li dawn qed jintużu b'konformità ma' liġi internazzjonali kif qalet is-Sinjura Gomes. Dawn huma projbiti fil til ekstraġudizzjarju barra minn zoni ta' konflitt. Din hija illegali taħt il-liġi internazzjonali eh, umanitarja, il-liġi tal-bniedem. Anka f'kuntest ieħor il-nis ċivili qatt m'għandhom jiġu mirati. Eh, jiena nilqa l-lini ta' gwida tal-President Obama fejn nizzel fejn jistgħu intużaw id-drones barra z-zoni tal-gwerra ma xorta mnuqqas ta' ċarezza. U din hija il-problema fil-fatta nuqqas tal-trasparenza u tal-monitorraġġ CIA mhux qed jikkonferma jew jiġħad il-programm eh, tiegħu imma Ben Emerson tal-ġnus Mauda qal fi is sena l-oħra li hija ħażina li wieħed jagħti li sigrizzi seva eh, eh, li servizzi segreti dawn it-tipi ta' armi hemm Eh, emma, limitu ta' kemm wieħed jista' jużom dawn it-tipi għandu jużom wieħed eh, dawn it-tipi ta' armi. Inkella jekk jintużaw b'mod liberali jistgħu jużaw anke mill-qajda daw, ġifieri mhux eh, biss il-gvernijiet tal-punent imma anka il-terroristi. Jiġifieri il-linji l-ħomor għandna poġġuhom għandu jkun hemm politika tal-Unjoni illi tagħmilha legali li jintużaw dawn id-drones armati Eh, barra minn zoni ta' konflitt jekk li aħna ħankunu immorali u illegali. L-istess bħalma kien fil-kas ta' tortura u l-kustjonijiet l-oħra. Ejja ma nkunux eh, kompliċi aħna, ejja ma nerġgħux nirrepetu l izballi li għamilna fil-passat. Grazie. Grazie ħafna. l l Logbiller għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President, nilqa' li e, rigrazzja lil kunsillu e, l-istarijiet li saru wasal iż-żmien f'Novembru tal-2013 e, sar twaqqaf dan il-klab ta' drones biex jiġu iżviluppati dawn id-drones u l-Aġenzija tal-Aġenzija Ewropea tappoġġhom il- lil dawn. Aħna eh, rridu noqogħdu attenti ukoll f'dak li qed jiġri fl-Istati Uniti. Nafu li fl-Istati Uniti taħt Obama qed jintużaw ħafna aktar dawn id-drones u dan għajam ukoll anke mistoqsijiet etiċi għax id-drones għamlu aktar faċli wieħed joqtol. Eh, eh, Jamila u kol possibli li wieħed juża din il-propaganda tal-gwerra skont kif ixtieq huwa anka f'żoni barra mill-konflitt, anka fis-Somalja pereżempju, eżempju, e, fejn laqas huwa permess li wieħed jagħmel e, e, dan it-tip ta' użu minn dawn l-armi. Il-gwerer u l-użu tal-drones qegħdin jinfirxu mad-dinja kollha Fir-resoluzzjoni tagħna aħna qegħdin nitkellmu dwar il-qafas legali għall-użu ta' dawn id-drones armati. Aħna qegħdin ngħidu li dawn ma jistgħux jintużaw mill-membri tal-Istati membri fit-territorji ekstraġudizzjarji għal til u l-ebda għajnuna ma tista' tingħata lil dawk il-pajjiżi li jkunu qegħdin jużawhom. irtu kunem kontrolli għal dawn id-drones u eh, irtu kunem pozizjoni komuni eh, għall użu ta' dawn id-drones eh, fuq livell Ewropew. U qed nitolbu li kunem qed e, e, e, nitolbu li jkun hemm ukoll kontroll tal-produzzjoni ta' dawn it-tipi ta' drones. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lozing għal Grupp Gwe. l onet nixtieq nibda billi ninfasizza illi l maġġoranza ta' dan il-Parlament Ewropew jaqbel illi uh, til ekstraġudizzjarju huwa illegal għandu jiġi kompletament projbit l-użu tal-drones armati għandu jkun kopert minn um, proibizzjonijiet tal-esportazzjoni u anka eh, kontroll fuq il-produzzjoni u l-manifattura ta' dawn il-drones hemm dimensjoni mhux biss morali imma anka ma hemmx ġustifikazzjoni eh, legali legali internazzjonali għal dan it-tip ta' qtil. Jina, jina um, eh, kontenta illi uh, eh, kienem dan ir-refjut eh, u li kullħat qabel li dawn id-drones ma jaqbdux terroristi ma joqtlu lil nies ċivili il-nis ċivili jibżaw ma traumatizzati u jibżaw ma jmorrux laqas fis-suq per eżempju u laqas ma jibatu l-itfal l-iskola minħabba l-biża ta' dawn id-drones. Din hija xi ħaġa mhux ġustifikata, wieħed ma jsibx it-terroristi permezz tat-terruru il-drones joqtlu l-nis ċivili jiminaw id-demokrazija u l-Istat ta' dritt u innaqsu il-threshold għal intervent violenti. Il-drones però huma negozju, huma ko u wkoll mill-flus tal-Unjoni. Din hija xi ħaġa li wieħed żgur ma jista' xorbota mal-valuri komunitarju wala kiena naqbel ma' proibizzjoni sħiħa ta' dawn il-drones. Naf li din hija mhix possibbli bħalissa ma naqbel li għandha ssir fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. E, L-Onorevoli Tero, issa għal-minuta. Hyvät kollegat. Grazie ħafna, eh, Signora President, kollegi. L-użu ta' drones zdiet ma l-izvillup ta' teknoloġija xi ħaġa li ħadd ma jista' jiċħadha u ħafna armati jużaw għal attivitajiet militari tagħhom partiti differenti tkellmu dwar it-ħassib tagħhom u tal-użu u l-etika marbuta ma' dan u anka ma' problemi ġudizzjarji. Però jiena ma nasibx illi il-problemi li eh, joħol u drones huma xi ħaġa ġdida jew xi ħaġa revoluzzjonarja hija arma fost ħafna armi oħrajn. Huwa diffiċli kif wieħed para prinċipju eh, eh, ħares lejn dan b'mod differenti minn li wieħed iħares lejn pereżempju ajruplan li huwa armat bil-pilota. L-armi tal-gwerra huma ħżina kollha, il-prinċipju u l-valur valuri li uh, wieħed jieħu deċiżjoni fuqhom fi rigward tal-użu tal-armi hija kruċjali imma il-problema nifissa tal-użu tal-armi miex eh, se tinbidel għax l-arma hija differenti. Għal minuta u nofs il-kelima li jmiss l-Honorable Stedler eh, jiena kuntent ħafna li qegħdin nagħmlu dan id-dibattitu llum kien wasal iż-żmien li dan il-dibattitu jsir għax il-possibiltajiet li dawn il-servizzi eh, segreti jużaw dawn l-istrumenti qed dejjem tiżdieta rajna il-snipers li um, eh, eh, li eh, kienu għadin jaħdmu f'Kiev u f'postijiet oħra u servizzi segreti jistaw jagħmlu użu anka minn dawn id-drones. In-numru ta' vittmi ċivili qed dejjem jiżdied u u wieħed u b'mod ċiniku qed tissejjaħ dan ħsara kollaterali hija xi ħaġa tal-biża din rridu nżommu mal-valuri li aħna nixtiequ inħarsu għana namlu mill-aħjar li nistaw f'dan il-kas ukoll fil-kas ta' drones. Id-drones għet jużaw jintużaw b'mod regolari u jużawhom biex eh, eh, anka mm, jagħtu dawn is-sentenzi tal-mot illi jiġu deċiżi minn dawn is-servizzi segreti ċivili, nis ċivili illi jinqatlu Eh, dawn is-sentenzi tal-mot u din it-teddida li qed tintuża. Jekk l-Unjoni Ewropea ssib lingwaġġ eh, komuni manna lebda ġustifikazzjoni morali aħna biex eh, mbagħad insejħu l-ħaddieħor biex jagħmel din il-proibizzjoni tal-użu. L-Onorevoli Lizer għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President, Ministru, kollegi. Fil-Polonja, aħna nejġu illi Eh, wieħed kultant jagħmel eh, l-impossibbli biex jipprova jagħmel l-aħjar li jista. Eh, imma nagħmlu x'namlu drones qegħdin jintużaw kuljum 80 pajjiż jużaw drones madwar id-dinja. Il-maġġoranza ta' dawn l-istati ma jużawx l-drones għal skopijiet militari, bil-kontra jużawhom malanijiet ċivili biex iħarsu il-frontieri, per eżempju biex jaġixxu pereżempju jekk ikun hemm xi emerġenza fuq il-baħar u anka f'sitwazzjonijiet oħra li wieħed jista' jiddiskrivihom bħala anijiet ċivili. U um, din għandha tiżdied bħala probabbli tiżdied bħala tendenza kwart biss minn dawn l-istati jużawhom għal għanijiet militari imma fil-pratika hija huwa l-Iżrael, l-Istati Uniti u l-Renju Unit li jużawhom dawn id-drones u uh, din hija e, e, e, l-ħaġa li tħassibna l-grupp politiku tiegħi jemmen illi uh, dan it-tip ta' użu għandi jiġi leġizlat b'mod ċar sissa dan ma seħx u għalhekk aħna nispenaw li jkun uh, hemm rimedju għal dan kemm jista' jkun malajr. Il-koll nafu illi meta jkun hemm attakk ta' drones hemm ikun hemm il dannu kollaterali u ovvjament din hija xi ħaġa kera ħafna. Imma meta wieħed iqis eh, illi anka l-użu tal-armi eh, konvenzjonali eh, li intużaw fil-seklu 20 ukoll il-danni kollaterali kienu kbar ħafna. Grazzi ħafna il-Sinjura Koppa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. E... Ministru, qed ngħixu fi żmien fejn drones huma parti mill-istruttura militari ta' kważi kull pajjiż u għalhekk illi għandu jkun hemm politika komuni fl-Unjoni Ewropea għall-użu tagħhom huma għodda għal paċi u għas-sigurtà ma bla dubju hemm anka l-possibilità ta' użu differenti biex wieħed jagħmel il-mapep, biex wieħed jaħares il-frontieri, biex iġilet kontra in-nirin fil-foresti sfortunatament dan l-aħħar 10 snin rajna l-użu ta' drones għal til immirat ekstra ġudizzjarju f'pajjiżi terzi u dawn ħafna drabi seħħu taħt ħafna segretezza mill-Istati Uniti u mhuwieq ma jaqgħux laqas taħt il-qafas ta' liġijiet internazzjonali. irridu nitkellmu dwar din il-kustjoni importanti biex nassikuraw li ma nerġawx nirrepetu traġedji umanitarji li seħħu fil-passat, speċjalment fil-Yemen u fil-Pakistan. L-Unjoni Ewropea trid eh, tkun eh, ċara li hija kontra għal dan u titlob it-trasparenza minn pajjiżi terzi li jużaw id-drones rrid ikollna pożizzjoni komuni fuq l-użu ta' dawn id-drones u f'moħħna illi id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet il-liġijiet internazzjonali jiġu rispettati. Il-lużu militari tal-drones armati ma jgħajmux kussjonijiet ġodda eh, eh, li huma differenti mill-liġi internazzjonali u eh, liġi tal-bniedem internazzjonali, irridu nqogħdu attenti li ma użu jintużaw dawn id-drones. L-Onorevoli Cronenberg għal minuta. Grazzi. Sissa, issu għal drones armati kienet jikber b'mod mhux regolat miljuni ta' fondi ta' riċerka intefqu pjanijiet mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex u ħafna miljuni oħra qabel ma jintefqu aktar flus għal kontribwenti aħna nitolbu l kummissjoni u l-Kunsil biex jagħmlu liġijiet li kontrollaw l-użu ta' drones għanna bżonn il-kontabilità u għandna anka bżonn il-monitoraġġ demokratiku fuq l-użu u l-produzzjoni il-produzzjoni ta' dawn u anka il kontabilta tal-istituzzjoni tal-Unjoni ma nistawx eh, eh, xi mm, ikonna xi ġirja għal produzzjoni ta' dawn it-tibi ta' armi irridu jaqgħu wkoll taħt reġims internazzjonali. E, irridu noqdu attenti dwar eh, dawn l-armi li jitħadmu b'mod awtomatiku u li jintużaw għal til L-Onorevoli Angorakis għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-fatt biss li aħna qegħdin nagħmlu dibattitu fuq dawn il-drones eh, armati minn flok nagħmlu appell għal proibizzjoni sħiħa tipprova in-natura razzjonali tal-Unjoni Ewropea għax hemm eluf ta' nies li diġà inqatlu minħabba dawn it-titjiriet U għalek, meta naraw illi għaw dawn is-sistemi ta' til li huma parti integrali ta' deċiżjonijiet ta' summit ta' 12 ta' Deċembru tal-2013 illi promuovi militarizzazzjoni u aggressjoni imperialista kontra iċ-ċittadini u dan biskop għal progress tal-industrija tal-armi f'konsorzja mill-Olanda, Franza, l-Italja, Polonja u Spanja huma iridu illi kollum użu tal-espazju tal-ajru mingħajr xkiel u biljuni ta' euro issa minn flok jiġu investiti fin-nistana imorru fil-bwiet tan-nies li huma sidin ta' din l-industrija u fl-istess waqt irdu l-industrija ta' Greċa għax miex qed tirrispetta dan il-monopolju. U għalhekk maħniex qed nużaw l-innovazzjoni teknoloġija għal ħtiġijiet tan-nies, imma minflok hemm erda sħiħa. Grazzi ħafna is-sur Preda issa. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Għal dawk li huma id-droni armati jagħmlu parti mill-pajsaġġ militari u għalhekk aħna ma nistawx nibqaw bidejna fuq zaqna, bil-fors semżon nitkelmu. U jiena nishtiq naqsam ma'kom zjara li għamilt mal kollegi ta' sottokommissjoni trizzijiet tal-bniedem fil-Jemen sentejn ilu u tkellimna fuq dan is-suġġett fuq l-użu ta' drones u b'mod interessanti ħafna mal-kollegi eh, tiegħi kien hemm bosta perspettivi differenti u anke l-awtoritajiet lokali ta' dan il-pajjiż kellhom ukoll perspettiva differenti. ir rappreżentanti tal-awtoritajiet internazzjonali ma kellhomx l-istess pożizzjoni lanqas u għalhekk m'hemmx konsens fuq livell internazzjonali fuq dan is-suġġett nafu illi l-użu massiċ ta' dawn id-drones li l mill-żoni ta' konflitt jista' jiġi konsiderat mhux kompatibbli ma' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u skont l-istħarriġ u l-inkjesti nafu li ċittadini Ewropej huma kontra l-użu ta' drones armati biex joqtlu l-estremisti li lin mill-żoni tal-konflitt u għalhekk hemm bżonn li naqblu fuq ir-regoli fuq l-użu ta' forza li lin barra ġifieri mill-żoni ta' konflitt. Meta jkunu eh, targets miri li jkunu leġittimi, hemm bżonn però nitkellmu fuq trasparenza u leġittimità politika ta' l-użu ta' dawn id-drones kif ikollu kooperazzjoni ta' l-Istati Uniti hija indispensabbli. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi ħafna is-sur ħawet għandek minuta u nofs. Grazzi President. Tlet xhur ilu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u safkal eh, riċeviet il-premju eh, Sakharov u kulħadd ovvjament ma jistax jgħid li hi tixtieq it-terrorizmu jew Kristel li kien il-kmandant tal-forzi armati eh, fl-Afganistan, dak li jorbotom huwa illi rikonoxxu illi id-drones il et eh, iktar u iktar jagħmlu iktar jagħtu iktar opportunitajiet lil konflitt armat. Veru li drones jista' jsalva il-ħajja tan-nies imma nxuq ukoll li jkunu iktar emirati jiena minisse noqgħod ngħid kontra l-Istati Uniti. Imma dawn il-prassi ta' double tapping u signature strikes jikonformu ma' regoli internazzjonali u għalhekk pajjiżi Eh, dejjem usa id-drones f'żoni ta' konflitt. Imma b il-Stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandhom id-drones, forsi l-Parlament Ewropew hemm bżonn jisħaq illi hemm bżonn jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali. Speċjalment għal dawk li huma id drones eh, li huma awtomatiċi u hemm bżonn nagħmlu appell lil pajjiżi tal-Ewropa u l lin mill-Ewropa li huma jirrispettaw ir-regoli tal-ingaġġ internazzjonali li lin mill-żoni ta' konflitt. Grazzi ħafna, issa is-Sur Pasku, minuta, a dispożizzjoni tiegħek. Mela fl-2013 kienem hemm eh, diġa ftejim biex ikunem rispett għal dawn id-drones u bħal dejjem eh, l-ewwel eh, kien kienem l-użu militari u issa hemm ukoll l-użu ċivili. U minħabba ir-riklamar negattiv marbut ma' dawn il-miri ta' drones issa għandna ir-resistenza għall-użu ta' drones mod ġenerali nistgħu forsi naqblu imma saċertu ċertu punt tas ma nistawx illi il, per esempio l-forzi marittimi tagħna ma jkollhomx dan l-istrument tant effiċenti biex forsi jintervjenu jekk hemm xi diżastru potenzjali u salvaw il-ħajja tan-nies. U għalhekk hemm bżonn illi nkunu nafu x'e tiġi anke f'dawk li huma lekk imsejħin operazzjonijiet ehm, speċjali illi bil-fors għandhom bżonn l-appoġġ ta' dawn id-drones. U għalhekk hemm bżonn nkunu realistiċi. La derba nużaw ħaġa teknoloġika bħal din, nistaw forsi nelimitaw l-użu tiegħu, però mhux eh, nirdu l-użu tiegħu. Grazzi ħafna. Issa is-sur Arlakki, grazzi ħafna President. Dan il-Parlament qed jieħu pożizzjoni importanti ħafna fuq il-kwistjoni tal-użu ta' drones armati. Ir-riżoluzzjoni li fija eh, bil huwa l-ewwel pass lejn il-projbizzjoni totali tal-użu ta' dan l-arma erreda jekk hemm raġuni biex niprojbixxu l-użu għal dejjem ta' drones huwa fatt sempliċi li dan din hija arma ġdida waħna eh, pereżempju kellna eh, premju tal-paċi tal-Nobel u hemm bżonn li ngħidu le ma nibqgħux ma nkomplux ninventaw dawn it-tip ta' armi u għalhekk jiena dispeċini għax hemm kollegi illi qed jgħidu li hemm użu pożittiv imma hemm bżonn illi nużaw raġuni ewlieni iċifiri illi ikonna pożizzjoni soda kontra din l-arma ġdida għalhekk tassew nittama illi il riżoluzzjoni tagħna tkun l-ewwel pass lejn proibizzjoni totali ta' din l-arma. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi lilek. Issa il-catch di għaj. L-ewel net nad il-kelma li l-onorevoli Paxka. Grazzi ħafna President, grazzi tal tajtni il-kelma. Assis rappresentant tal-Kunsil, id-drones din narawhom bħala teknoloġija moderna, sviluppata minn kważi il-pajjiżi kollha fid-dinja. Teknoloġija tista' tiġi użata fis-settur ċivili, għal monitoraġġ tat-traffiku, per eżempju, kif ukoll f'każijiet ta' emerġenza, arar, nirien, u din it-teknoloġija wkoll tista' tiġi użata mill dawk li basru t-temp. L-Unjoni Ewropea m'għandix armata komuni, m'għandix armi tagħha u għalhekk ma nistawx tassew inxeklu dawk l-istati membri illi għandhom kunċett ta' difiża tagħhom, imma jekk irdu kunu attivi għandna bżonn illi forsi namlu appell għal konvenzjoni internazzjonali biex di tipprobixxi eh, l-użu ta' dawn id-drones li minn konflitti armati għannu l-uniku approċċ skont li nistgħu nieħdu. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi lilek l-Onorevoli Morbaj. Grazzi ħafna, President. Ovvjament, mill dawk id-deputati kollha eh, aħna qegħdin ftit hawnhekk u hemm bżonn però illi tkunu tafu illi qegħdin nitkellmu fuq problemi u traġedji reali u għalhekk qed nikdbu r rapporti fuq dawn is-suġġetti. Issa meta nitkellmu fuq l-użu ta' drones bħala armi, Dan huwa id-debattitu, dan huwa ir-rapport. Ġitni idea. Forsi għandna bżonn ikonna smih. Anzi, anki permess tal-Skype għaliex l-għanna tant teknoloġija dispożizzjoni ta' nistaw nitkellmu per eżempju ma' nis fil-Jemen illi tilfu l-qraba eh, tagħhom. Dan din hija ħsara kollaterali jekk imsejħa l-Istati Uniti tal-Amerika u kol dejjem kienet titkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem nistgħu nitkellmu kol ma' nies illi jistgħu jgħidulna illi dawn id-drones mhumiex użati kontra terrorizmu qed jimotivaw anzi terroristi u għalhekk jiena nipproponi illi indaħlu l-użu ta' xi smiħ fil-futur. Grazzi. President. Grazzi lilek. Issa il-sessjoni ta' kaċ tiegħi intemmet u ngħaddi il-kelma lill-Ministru Kurkulas Fissem il-rappresentanta Olja Catherine Ashton. Onorevoli eh, membri, grazzi ħafna tal-kommenti ta'kum fuq dan is-suġġett tant importanti. Jiena nixtieq nisqa' fuq dak li ġej. L-ewwel net. Il-mod kif il-politika fuq l-RPAs se jiġu sviluppati se jiġu mal-quta minn żewġ parametri. L-ewwel net il-parametru politiku mill-istati membri, mill-istituzzjonijiet Ewropej, mill-elettorat tagħna dan huwa l-ewwel parametru. Però mbagħad se jkun hemm l-industrija teknoloġija li wkoll huma kriterji kbar li jistgħu jigwidaw is-swieq imma ta' se jkun proċess interattiv u għalhekk toħroġ ħaġa ċara. Se jkun hemm suq kbir ħafna għal dawn id-drones. Bħala mandat mill-Kunsill u kif dan il-mandat eh, jibqa' dej, ċerti stati membri se jikkonsidraw li ma tip tarpija jistgħu jiżviluppaw biex forsi anki mal-lanuna tal-Aġenzija Difiża Ewropea ma wasalniex għandna għal dak l-istadju fejn id-deċiżjoni niżviluppaw RPA ġiet meħuda u wasalni xadna. Kif jirt jiżviluppa u jevolvi ruħu id-debattitu ħen ftakru il-kontest. Għanna bżon naraw il-rwol tal-Ewropa fuq livell dinji u niddeċidu dak li għanna bżon. Jina nishtiq ukoll nagħmel referenza għal konformità mal-liġi internazzjonali u nirrepeti illi nemnu illi konflitti armati kollha kemm huma bżonn ikunu konsistenti ma' liġi internazzjonali u diskutu suġġetti bħal dawn ma' l-imsieħba internazzjonali kollha tagħna. Kien hemm referenza wkoll għal eh, aspett etiku eh, l-oqsfa etiċi fuq drittijiet tal bidem diġà jeżistu. Il-karta hija biss eżempju emblematiku u kif tevolvi teknoloġija se niżaminaw il-kompatibilità ma' dawn l-istrumenti u hawnhekk ukoll fuq il-legalità tal-użu ta' drones aħna naħsbu għax ħafna onorevoli membri resqu dan il-punt illi l-użu hemm bżonn ikun koerenti ma' konformità mal liġi internazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela, irċevejt sitt proposti ta' risoluzzjoni, wara diskussjoni, id-diskussjoni issa nal u l-votazzjoni se tkun għada e, fl-ofsinar.